I will start uh, this meeting and ħanibda din il-laqa xorta waħda minħabba li għandi ħafna fejt li nista naqralkom u sadattant naħseb li mistednin tana jilħu jaslu fil-kamra sekemm il-lesti. Nafikom meħbar din laqa ħna qasmu din il-qafżuġ partijiet sal-10 nofs ħankunu hawnhekk ġu din il-Kamra u għandna fuq l-aġenda diskussjoni tal-preżentazzjoni tal-Kummissjoni rikomandazzjonijiet tad-deċiżjoni tal-Kunsill sabiex nagħtu permess għal ftuħ tan-negozjati fuq il-Konvenzjoni tal-Prevenzjoni tat-Terrorizmu għabbażi tal- um, l-artiklu 218 ta' TFU Umbat fil-laqa ta' wara tal li ħajkonna wara xawnof ħankomplu fil-11 naqsna 20 fil-kamra ASP 3 G 3 Issa dwar dan l-ewwel punt li ħanet diskutu nixtieq ngħidilkom li l-Kunsil tal-Ewropa bħalissa qed iħejji protokoll addizzjonali għall konvenzjoni dwar prevenzjoni tat terrorizmu sabiex jimplementa riżoluzzjoni 2178 tas-sena 2014 illi hija dwar il-ġelida barranin terroristi li kienet adottata fl-aħħar settembru li għadda mis-Kunsil tas-Sigurtà minna ta' ġnus ma'uda. Dan il-protokoll jinnegozja eh, kien negozjat f'periodu għasir ta' żmien u l-ħajsa ħajamel reat kriminali min l-att li tirċivi u torganizza taħriġ ta' terroristi l-organizzazzjoni li u l-vjaġġar ta' terrorizmu. Fuq bażi tal-artiklu 218 ta' trattat su kompetenza interna tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea sa preżentat ċertu rekomandazzjonijiet ta' deċiżjoni tal-Konsill. Skont dan l-artiklu l-Parlament għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu U minħabba illi dan huwa suġġett importanti ħafna u importanti li l-Parlament ikunu voluti f'dawn in-negozjati. Għalhekk għandna llum rappreżentanti tal-Kummissjoni illi ħajjippreżentawkom rekomendazzjonijiet tal-mandat tad-deċiżjoni tal-Kunsill u mbagħad għandna is-Sur Keġikov illi huwa l-koordinatur ta' kontra terrorizmu tal-Konsil tal-Ewropa li ħajpreżentanna il-kontenut ta' dawn in-negozjati. Mela l-ewwel nistiden nistur sur Olivier Luik mill-Kummissjoni sabiex jitkellem jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-odwa tajba lil kulħadd. Grazzi ħafna tal istidentna sabiex nkunu għawek ma'kom Dal-ħodu, għallintuna l-opportunità li informakom dwar l-istadju li fi palestra jinsabu negozjati. kif għattinti il xol kollu illi qed isir fil-Konsil tal-Ewropa minn jannar li għadda beda mir riżoluzzjoni tal-Konsil tas-Sigurtà tal-ġus Mauda fl-24 ta' Settembru li għadda wara laqgħa tas-Kunsil tas-Sigurtà ta' ġnus maquda li sar fi 17 ta' settembru li għadda fuq livello li fejn Barack Obama u mexxejja oħrajn tal-kapita stati gvernijiet tiltaqgħu fi New York. Riżoluzzjoni tal-Kunsil tas-Sigurtà jpoġġi obbligu fuq eh, l-istati membri kollha ta' ġnus maqud illi jagħmlu reat kriminali ċertu imġiba illi ma marbutin mal-fenomenu tal-ġelida barranin. Jum terroristi. Fu livell Ewropew aħna konna qegħdin diskutu din kwistjoni u perjodu ta' żmien u din kwistjoni mhux biss iddiskutejnija hawnhekk iżda anke fil-Kunsill tal-JHA u diskutejnija bosta drabi jekk għandix niftħuha niftħu e, niftħu deċiżjoni qafas u forsi nagħmluha wkoll skont it-Trattat ta' Lisbona, id-deċiżjoni qafas li kienet adattata fis-sena 2002 kienet reveduta fis-sena 2008 dwar il- terrorizmu, iżda l-affarijiet imxew b'tali mod li l-Konsil tal-Ewropa u l-Kumitat Ministerjali tiegħu fil-21 ta' Jannar ta' din is-sena fil-kontest ta' teddida qawwija minn terroristi wara l-attakki li saru f'Pariġi deċidew li javvanzaw daqsxejn iktar b'dan ix-xogħol. Mill-perspettiva ta' proċedura, aħna sibna ruħna f'daqsxejn ta' situazzjoni ma konniex imdorrijin insibu ruħna fija minħabba li negozjati kienu diġa bdew fuq livell tal-esperti fi Strasburgu u aħna konna għadna edin minnaħa l-oħra naħdmu fuq il-mandat. Ġifiri aħna konna edin niġru wara jom u nipruvaw nil-qom waqt li l-affarijiet kienu għaddejjin aħna konna qegħdin inħejju l-mandat u aħna konna din nipparteċipaw b'mod attiv fil-negozjati fi Strasburgu u provajna nikkoordinaw ukoll ċertu suċċessi pożizzjoni tal- ehm, l-istati membri aħna fuq livell parallel preparajna ehm, abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill għal dawn il-linji gwida, dawn il-linji gwida huma pjuttost osra u klassiċi għal bażi tal-artiklu 218 kif attenti, Sinjura President. Bdejna bl-analiżi illi jekk mhux kull kwistjoni, il-maġġoranza tal-kwistjonijiet li ħajkunu diskussi fl-abbozz u mniżlin fl-abbozz tal-protokoll huma ta' kompetenza Ewropea. Aħna fassalna dan il-mandat, la bozza mandat. Billi niprovaw ninnegozjaw fisem l-Unjoni Ewropea il-fatt li ħanamlu rjat kriminali, nekriminalizzaw ċertu azzjonijiet jekk dawn isiru bl-intenzjoni ta' atti terroristiċi, per eżempju, illi wieħed jibda ikun imħarreġ, ikun recruited, jew kalla jfittex lin-nies, jagħti taħriġ jew jirċievi taħriġ jivvjaġġa l-għanijiet ta' terrorizmu, jagħtu fondi jew jiġbru fondi għal għanijiet ta' terrorizmu wkoll kif ukoll kull tip ta' appoġġ u faċilitazzjoni ta' terrorizmu. Dak huwa l-kontenut ta' dak li aħna qegħdin negozjaw. -nego L-abbozz tal-mandat huwa qasir ħafna fit tliet paragrafi qegħdin ngħidu l kummissjoni tinnegozja fisem l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri ħaj jipparteċipaw fin-negozjati u l-koordinazzjoni ħassir f'kumitat ad hoc fil-dan il-Kunsil f'dan il-każ fil-JHA taħt it-mexxija ta' Inga jippreżuna eh, li ħafna aħna nixtiequ ningrazzjaw l-Istati membri tal-li wieġbuna daqshekk malajr indirizzaw din il-kwistjoni malajr ħafna. U nixtieq ukoll ngħid li koordinazzjoni ad hoc fi Strasburgu matul negozjati qabel u fil-marġini ta' dawn in-negozjati mxew tajjeb u rnexxinna lura nistabilixxu pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea pjuttost soda. għanna għandna direttiva, direttiva tan-negozjati illi edha tfakkarna li għadin nitkellmu fuq l-implementazzjoni ta' obbligu illi joriġna mill-kapitlu 7 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bnietem tal-ġnus uża il-kwistjoni ewlenija hija illi aħna nikriminalizzaw din l-imġiba li għadni kem semmejtilkom brabta ma' terrorizmu. Azzjonijiet u mġiba illi nsibu riflessa fil-paragrafu 6 ta' din ir-riżoluzzjoni tas-sikwisil tas-sigurtà. Iżda jekk ikun hemm bżonn, jista' jkun hemm partijiet oħrajn tar-riżoluzzjoni illi ħajkunu kwotati u intużati sakemm ikun hemm bżonn illi aħna nużaw dawn il- paragrafi l-oħrajn sabiex aħna nagħtu iktar saħħa lil dak li għandna fil-paragrafu 6, Ġifieri kif qedtilkom aħna nsejħu fuq din ir riżoluzzjoni u l-paragrafu 6 mod speċifiku iżda nistgħu nikkonsidraw ukoll paragrafu 4 Il-prinċipji ta' gwida li aħna din nipproponu fil-gwida għan negozjati hija illi il-partijiet kollha li huma firmatari tal konvenzjon ġifi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jagħmlu reat kriminali permezz ta' dispożizzjonijiet nazzjonali tagħhom bir-rispett naturalment ta' drittijiet fundamentali u l-akki komunitarju il-ċertezza legali u il-faċilità u għet jista' jbassar se jiġri fil-ġejjin hija xi ħaġa importanti l-ebda parti m'għandha tagħmel kriminali dawn ir-reati jekk fis-sistemi nazzjonali tagħhom diġa għandna dispożizzjonijiet ekwivalenti illi fil-fatt indirizzaw din il-kwistjoni. dwar il-xol li namlu fuq il-level tana, fuq il-level tal-konsil, għanna ċertu flessibilta, rridu naraw jekk dawn l-imġiba, l-imġiba dawn l-azzjonijiet mux ħajkunu kriminalizzati, jew nkella. Jekkux ħa namlu jew nużaw l-dispozizjoniet nazzjonali li għanna, mbagħad klawzola illi tinsab fil-konvenzjoni ewlenija li kienet adottata fis-sena 2005 u daħlet fis-sena fis-sena 2007 fejn aħna konna qegħdin ngħidu illi fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri hija l-liġi Ewropea illi fil-fatt tmexxi dawn il-kwestjonijiet. Naħseb illi bekk qed tilkom eżattament fil-ma sitwazzjoni ninsabu. Grazzi ħafna issa qabel ma nistiden l sur Koetikov nixtieq nistiden lil Sinjura Mennasi, ma nafx jekk inti tixtieq xi sfid xi ħaġa dak li int mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna Iva, nixtieq illi ningrazzjakom tal-li titun l-opportunità nitkellem magħkom. Nixtieq ngħidulkom fix wasanna aħna fil-Kunsill dwar dan il-mandat ta' negozjati, il-Presidenza u l-Istati Membri kollha fehmu kemm hija serja situazzjoni li nsabu fiha kif diġa qal il-kollega Olivier mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni kien diġa bdiet taħdem fuq il-protokoll. Il-Kunsell ukoll nexxi li jagħmel progress Mela ħafna ħna minna ħatana konna t-nistennew li l-Kommissjoni toħroġ bil-mandat u mill-malli aħna kellna l-mandat minna ħata l-Kommissjoni l-Presidenza Iset li din kienet kwestjoni verament importanti allura għagġilna kemm stajna. Aħna kellna żewġ laqat tal-Kunsill tal-JJ u matul dawn il-laqat tal-Kunsill tal-Ministri aħna ħdimna sabiex niffinalizzaw test li seta jkun aċċettabbli minn kulħadd. Aħna konna qegħdin diskutu il-mandat u mbagħad konna diskutu wkoll il-linji gwida kien hemm ukoll ċertu punti u kwistjonijiet li kienu importanti għall-istati membri u aħna xtaqna li nkomplu il-mod ta' kif aħna konna din nipproċedu anka fiħdan id-diskussjonijiet tal-Konsil fejn kien l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u aħna xtaqna li nkomplu nipparteċipaw b'dan il-mod ukoll fin-negozjati l-istati membri wkoll fehmu il situazzjoni kienet tant serja li mistaqnix intaw Lewis id-diskussjoni fuq dan il-Kunsil tal-Ewropa. Umma ħadu azzjoni malajr ħafna. Nisab ċerta l-kollega tal-Kunsil tal-Ewropa ħat ippreżentilna tippreżentilna għati għalna skużawni, il-pozizjoni tal-Konsil ta' europa dan il-mandat aħna n-naxxina nġibuħ malaj ħafna u n-naxxina naġlu u nċaqalqu malajr u Il-Presidenza tamel minn kollox sabiex t-prova t-finalizza l-mandat u n-tamel li aħna nistaw nilqu deċizjoni l-lum ħalli nifanalizzaw dan kollu laqa li jmiss li ħassir wara lejt nar 7 april aħna ħajkolna mandat ħalli l-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jipparteċipaw fin-negozjati. Mela dik hija sitwazzjoni li nsabu fiha min-naħa tal-Presidenza u naħseb illi nista' ngħidilkom illi għandna approċċ pożittiv ħafna min-naħa tal-Presidenza u anke min-naħa tal-Istati Membri u nittama li nkunu nistgħu nkomplu negozjati fil-Kunsill bl-istess mod ta' kif aħna konna qegħdin nagħmlu sissa. Grazzi. Much and now I give the Grazie ħafna. U issa nadel kelma li surġil Tekerċov li huwa l-kondenatur kontra terrorizmu um, ta' l-Unjoni. Um, grazie ħafna. L-għanet, uh, skużawni, tal-għasalt ftit tard naħseb li uh, dan il-kumitat li qed jitkellem um, fuq terrorizmu mhuwiex daqstant taħt teddida l li eh, naħseb eh, ħadd ma kien eh, mitluf mifittex id daħlam eċetera, ġifieri daqshekk nistgħu nikkonsidrawna Siguri eh, naħseb minn fl-2000 qod nispelli eh, definizjo l-akronimu LIBE, ixtiq nirringrazzja mm, l-appoċ li intom eh, tajtuna, ħna dejjem kena mm, dan, ta' diskutejna mm, il-protokoll addizjonali għal-konvenzjoni, meta reġiċejna r-rezoluzzjoni taħt kapitlu 7 tal-karta fuq raġunijiet ta' trattat, qed nitkellmu dwar it-tieni li tieni rezoluzzjoni li ġiet adottata wara l-attakki tal-11 ta' settembru eh, li ġraw fi New York. Sa eh, ma nidħol fil- dettalji tal-protokoll innifsu nixtieq bil-permess tiegħek ngħidlek xi ftit dwar din il-konvenzjoni eh, dan il-Kunsil tal-Ewropa għalina naħsbu li eh, terrorizmu huwa tedida setup eh, tagħna hemm dikjarazzjoni li tmur lura għal-1978 dak iż-żmien eh, l-istqarijiet kienu ta' sew osra, kienu jkunu ta' paġna, u din id eh, dekjarazzjoni tgħid eh, li terrorizmu huwa ta' teddida għall-ordni demokratika ta' pajjiżna. Imbagħad kien hemm laqgħa għolja fl-2005 fejn ġiet adottata sentenza dejjem permanenti li tgħid li terrorizmu huwa mm, inaċċettabbli f'kull ċirkostanza f'kull kultura l approċċ tagħna allura kontra terrorizmu huwa li huwa tedida għad-demokrazija u li huwa inaċċettabbli f'kull kultura ilmi. U aħna tul is-snin adottajna diversi konvenzjonijiet fosthom dik ta' tneħħija tat terrorizmu, pereżempju eżempju, għandha għandalan illi jġenneb mm, forsi il-terrorizmu bħala għati kriminali minħabba raġunijiet ta' tradizzjoni, bat fil-sebajnijiet kena il-dejla kim sejħa konvenzjoni om tal-protokoll fuq il-prevenzjoni ta' terrorizmu ta' kizmien eh, daħħanna elementi ġodda fil-liġi internazjonali eh, fuq kazijiet ta' propagazzjoni pubblika, taħriġ ta' terroristi eh, u eh, l-inċitar. Għanna wkoll konvenzjoni fuq il-prevenzjoni tal-ħasil ta' flus eh, u għanna wkoll numru ta' rakkomandazzjonijiet l kem sejħa soft law mm, l-ewwel fuq ehm, rispetta drittijiet tal-bniedem, fil-ġejda terrorizmu, u hemm l-użu ta' mm, counter surveillance u għahet mil metodi kif aħna eh, nġildu eh, u nisorveljaw il-terrorizmu ċertament il-Konsil tal-Europa jibqa eh, biex nejtek defensur kbir ta' tal-interessi ta' ċittadini u fil-ġlieda tiegħu kontra terrorizmu tiftakru dak iż-żmien li kien hemm ukoll laqlaqa ma' CIA u il konsil tal-Europa kien l-unika wieħed li kienet jiddefendi bil-qawwi li jridu niġildu terrorizm jekk jridu nħarsu id-drittijiet tal-bnieda. Niftakar kien hemm ħafna pajjiżi li kienu qed jgħidu li kienu għat jgħidu li maqblux anki l-Istati Uniti, sa' kemm il-President George Bush kien qal li jiva għandna tali programmi anke f'pajjiżna jekk qed nitkellmu dwar terroristi jew kellha akkużati eh, terroristi din hija teddida importanti illi ehm, nuqodu attenti li id-dritti tal bnida ma jiġux medda minħabba fihom fuq eh, konvenzjonijiet ehm, u affarijiet ehm, dikjarazzjonijiet eh, għanna posta bosta oħrajn Iżda, il-kolli ngħid li meta nitkellmu fuq terrorizmu ma nibqgħux biss fuq livell ta' Ewropa ma morru eh, lilin f'termini ta' strumenti u naħru mux li inqas aħna nipprovaw nħedġu eh, dialogu kulturali, soċetajiet inklusivi, eh, nafu li l-internet għandu rwol xi dan kollu. nafu um, li rridu nazaw biex niprevjenu l-firxa tal-terrorizmu. Ma jiena semmejt il-bżon politiku li konna dan il-protokoll għal darbaħra grat għal appoċ politiku li għanna. Il-protokoll ġi negozjat eh, situazzjoni trasparenza totali sissa il-grupp ta' ħedma speċjali eh, il-taqat l darbiet għamlu bieċa xogħol eccellenti u wara dawn il-laqat id-deċidew eh, li kollabot ehm, isir pubbliku jew kellha jkun hemm verżjoni pubblika. U differenza bejn il-verżjoni u l-oħra mhix pubblikata kienet forsi era ma kienx hemm semmija ċertu pożizzjonijiet ta' ċertu stati membri. Kien hemm talba minn numru ta' Eh, organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Justice Initiative, eh, il-Komissjoni Internazzjonali tal-Ġuristi, Human Rights Watch u oħrajn. Eh, u għanna mm, proċedura fejn huma jistgħu jkunu osservaturi għal xogħol ta' dan il-grupp ta' ħidma. U ma marrux għal dan u allura id-deċidejna li il-protokoll namluħ publiku għalihom u setaw jibatu dokumenti fejn ħadnihom ħafna drabi in konsiderazzjoni. Fuq il sustanza ta' test innifsu legalment hija kwestjoni ta' sew delikata għaliex kull reat u waqat u hemm intenzjoni warajh Ma Dejjem l-att eh, li huwa bażi ta' reat, eh, intenzjoni waħda ma tistax issir reat, eh, imma l-intenzjoni wkoll huwa fattur importanti allura aħna ridna mista jkun nindirizzaw dan l-aspett. Ma mhux dejjem evidenti Nadikom eżempju wieħed, waħda mill-kustonijiet l-indirizzajna mm, um, spiċċat ma ġietx inkluża fil-negozjati. Ġifiri, kriminalizzazzjoni tal wieħed ehm, jitħareġ biex jiġi involut f'attak terroristiku. U dan, dan il-punt waqal għaliex ehm, ma stajniex nirġustifikaw ehm, l-intenzjoni u nsibu soluzzjoni għal inqas tlet laqat ma kienux bizzejed forsi 20 iva kien ikunu ma fizmin li kena lem. Mill-istati membri marru l dak li jem fil-protokoll, per esempio artiklu 2 tal-protokoll jitkellem dwar isħobija f'assoċjazzjoni u fil-grupp li tikkostitwixxi um, reazzjon eh, reat um, eh, kriminali hawnhekk um, qed nitkellmu dwar kunċetti bħal Eh, li li huma prezenti f'ċertu stati membri, per pereżempju Franza, għal fatt li dawn in-nies eh, jissieħbu ma' gruppi li eh, għandhom intenzjonijiet żiena jew li wetqu dawn ir-reati. Ngħid li uh, Għet mill-valur mizju ta' dan il-protokoll ħajprova nizzam il-legislazzjoni li għanna. Meta jkun hemm talba ta' estradizzjoni, hemm il-prinċipju ta' kriminalità doppja, ġifiri jekk reat mhuwiex tali mm, fistat partikolar ma jfissirx li fistat li jħor fejn hemm il-persuna preżenti ma jiġix ma tiġix infirċa dik il-persuna. Nasib din importanti ħafna fil-ġedda tagħna kontra il-ġelieda barranin. Issa fuq it-taħriġ eh, ta' dawn in-nies eh, l-vjaġġar tagħhom, li finanzjar li faċilitar ta' mm, ta' ta' vjaġġar għal anijiet terroristiċi. Dan il-għan artiklu 7 u koll ġviri l-istambu ta' informazzjoni u kollu importanti għala etnejdu għala li eh, dawk eh, li huma eh, partijie minn min, min dan il-punt ħajablu fuq ħakunu sottomessi għan numru ta' punti fejn ħaj jieġimitlu b'kooperazzjoni bejn il-forsi tal-polizija. Jek per eżempju hemm xi ħadd li huwa suspettat li x'aktar sejjer serjam, fil-każ li dak iċ-ċittadin huwa membru ta' stat eh, tal-Unjoni Ewropea jista' jkun hemm verifiki tal-passaport, verifiki doganali, imma jrid ikollhom l-informazzjoni, jekk kollhom l-informazzjoni jistgħu waqfu il-persuna mill-vjaġġ tagħhom u jipprevenu milli imur mm, milli tmur is-Sirja titħarreġ bħala. Ġilien Barrani. Minix kan qed nidħol fit-tentufiet eh, legali fuq eh, kif eh, ċertu elementi huma definiti ħafna minn negozjati nidilkom illi kienu effokati kif ħajjet ħarsu um, libertajiet u drittijiet fundamentali u dak kollu li kienet jiġi meddet uh, meta nitkellmu fuq atti terroristi ċi partikolarment um, suġġett ta' um, ġeleda barranin il-konvenzjoni om li tkellem fuq is-salvagwardi tad-drittijiet tal-bniedem uh, reproduċejni dan din kienet id-deċiżjoni ta' dawk li abbozzaw dan il-protokoll Kien hemm eh, organizzazzjonijiet non governattivi li xtaqgħu li jinkludu ħafna iktar fuq id-drittijiet tal-bniedem, imma eh, l-abbozzaturi deċidew li jekk eh, nibdew niftħu l-lista mm, u ninkludu kollox, allura wieħed jista' jibda jgħid imma allura fejn qabżitilna din fejn ma nkludejniex din. Allura mm, ma tajniex lista eżawstiva biex mm, ngħidu li kemm se jkun fit-termel ġenerali kollox huwa inkluż. Il-grupp eh, li kien tija bozza tem xogħlu fit let eh, laqat, xaġa straordinarja, issa il-dokument ħa jersa qudiem l-espert kontra terroristi, aħna fil-Konsil tal-Ewropa għanna dan il-Kumitat imsejjaħ Codex Terri ġifieri li jokkupa ruħu kontra il-terrorizmu um, u steering committee um, allura fil-ġimma ta' 7 april ħaj dan, dan, dan il-protokoll ħajaddi l-ewel u dim kodekster un u dim il-gruppi um, tal-ministri tal ministri Qed nitkellmu eh, dwar eh, konsella l-affarijiet eh, legali, u mbagħad il-kumitat legali tal-Assemblea Parlamentari tagħna u eventwalment lill-Ministri għall-adozzjoni x'aktarx dan ħajsir nhar 29 ta' April fit-19 ta' Mejju meta jkunna sessjoni ministerjali dwar il-Presidenza hawnhekk fi Brussell nittamaw li jkun hemm numru ta' pajjiżi li jkunu jistgħu jiffirmaw biex bekk eventwalment ikonna ċerimonja ta' ta' firmar. Il-problemi hija li press li hemm tleġġemat eh, bejn l-adozzjoni u eh, li firmar forsi dan mhux ħajkun biżejt għal ċertu stati membri għalfejn, li iridu jaddom ir rounds ta' konsultazzjonijiet, rridu eh, xikultant jikonsultaw ċertu msieħ bal il-Parlament il-qrati dan kolli żmien. Aħna nemnu illi importanti illi nħabirku għall-adozzjoni mill-aktar fis tal-protokoll, nafu mish revoluzzjoni meta mqabbel ma dak li ġi diġà adottat minn ċertu eh, stati membri illi eh, direttura marru l lin minn mill-protokoll imma l-valur miżjut huwa li ħaj joħloq armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni l ħaj faċilita mm, il korporazzjoni nafu li l-pajizi ġerien ta' Sirja għandhom ruol importanti f'din il rida u ħajkun hemm sistema ta' skambju ta' informazzjoni 24/7. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna, mm, Sur Ċikov. Mm, Għanna lista sħiħa ta' nies li jixtiequ jintervjenu. Għanna s-Senjur Andebelt, Senjur Andberg, Sur Lapis Aguiar, Senjur Argentina, Gomez, Mayer, Fajon. Anzi, għat jajdu l li ma nistax l-lista le, le, le għanu li eh, illi eh, jekk jaġobkom zammu mal limitu ta' żewġ minuti ma ħakun ġeneruża, l-unika ħaġa hija ehm, rridu nispiċċaw fit-tlieta fil-flashra, flashra u nofs, eh, ila li xem laqam eżat wara l-għennet il-Senjur Renzbelt. Grazzi, Senjur President, ħan prova fil-qasir, ikolli nejt li jera xeftit ehm, inkwetata. U eh, s-sur Koġikov eh, fil-fat eh, tenna ħut mitħassib li għandi jena fuq xi punti ta' proċedura dwar il-qafas ehm, meta smajt il-Komissjoni tiddeskrivi l-mandat li huwa tassew vag, e kolli ngħid li ma nafx eh, forsi tin eh, impressjoni ngħid eh, tista' tiffirma hawnhekk imbagħad niftehmu fuq id-dettalji wara. Is-sustanza ta' dan il-ftehim ukoll huwa suġġett għand ħassib għaliex lan ta' dan il-protokoll suppost għandu jkun maqsum, suppost għandu jkun suġġett ta' interess għal kulħadd Għamlek għanna liġi li madana kollu għet nħoss li t-interessa biz grupp wieħed, eh, tip wieħed ta' terroristi, ta' terroristi, u għallura forsi għet nħolqu xi tip ta' standard doppji. Għamlek għet nitkelmu dwar il-kriminalizzazzjoni ta' intenzjoni kif qal ta' fissur Serġikov, jena għamil li sajt nifemija li ħajkun hemm kriminalizzazzjoni ta' ċertu għatti, imma li għet jivjaġġa ximkien eh, bl-intenzjoni, per esempio, la ħajġi mħarreċ, mm, nafx naħseb din jata sew diffiċli kif jipprova dan jekk inti qed tivvjaġġa minn Bonn għal Berlin per eżempju eh, biex mm, jkun hemm xi tip eh, ta' mm, taqtil ma nafx eh, dan ħajġi kriminalizzat ukoll għandi problema lek b'dan, għandi problema wkoll bit-terminu ta' ġelieda barranin, ħafna drabi mhux qed nitkellmu dwar ġelieda barranin, ħafna drabi huma ċittadini Ewropej li qed nitkellmu dwarhom. Jiena naqbel mal-partij parti fuq l-iskampju ta' informazzjoni naħseb illi dik hija importanti ħafna, nista' nifhem l-għala li finanzjar mm, U eh, il-fondi għall-organizzazzjoni kriminali dik hija importanti, imma ma nafx eh, il-kriminalizzazzjoni ta' intenzjoni jintassew xettiku dwar. Il-Pakistan forsi verem terroristi jaħdmu, eh, imma jista' jkollok xaħat li qed jivvjaġġa l u bad forsi jidurlu jgħid le Naħseb hawnhekk eh, sfortunatament eh, qed fu ehm, ċans, allura nixtieq li l-Kummissjoni tgħidilna x'inhi x'inhu żmien li fih ġiċu ehm, xinu ma l-passi li jmiss biex naraw naqra kif xan kriminalizzaw l-intenzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Endfeld, sfortunatament irridu eh, ehm, ngħidu lkom li m'għandniex interpretazzjoni millu lejn l-Estonjana, xi ħaġa li għadhom kif ġibdu l-attenzjoni dwar. Issa Sinjura Wilbank. Grazzi ħafna ma fuq eh, dak li semmejtu fuq da ir-reżoluzzjoni adottata nar-24 ta' settembru minnħa tal konsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti eh, fuq kontra terrorizmu minn dak iżmillaw kien hemm protokoll addizzjonali li nistgħu nagħmlu użu minnu eh, bħala parti mill-kooperazzjoni internazzjonali kontra dawn it-tip ta' reati Dan ehm, ġi konsidrat ehm, u koll diskussjoni fetħet skont artiklu 218 ta' TFU, sabdin dinija pass federazzjoni tajba, il-rizoluzzjoni eh, madana kollu ma t-definix eżat eh, eh, xinu ma l-karakteristiċi ta' terrorizmu, titkellem dwar tipi ta' mġiba, mm, titjiriet, ehm, titkellem dwar taħriġ ta' terroristi, is-sem fil-konflitti. Ma memx definizjoni globali li tista eh, tindirizza l-konsegwenzi legali tal definizzjoni. Issa rridu nħolqu sens ta' sigurtà fis-soċjetajiet tagħna, rridu kunu nafu x'inhu l-konsegwenzi eh, skont il-liġi ehm, penali rridu nkunu eh, nafu eh, u koll, per eżempju f'każijiet bħal dawk ta' ċali ebdo l-prosekuturi kif jistaw eh, juru ehm, li blebda dubju persuna ħadet sem f'attivitajiet ta' mm, f'attivitajiet kriminali, f'attivitajiet li saħħu l-lin um, minn pajza u uh, illi uh, meta jmorru l-ura u ma ħaj kommettu għat terroristiku uh, ċertament irridu nippruvaw nilħqu bilanċ fuq bilanċ qed nitkellmu hawnhekk jekk irridu nivitaw li konna attakki terroristiċi bħal dawk il rajna riċentement. Grazie Senjora Dallas. Grazzi, Signora President, grazzi ħafna l-prezentazzjoni. Signori, nasab importanti li jkun approċ Ewropew komuni kontra terrorizmu kif fuq livell tal-Ewropa u kif ukoll tal-Konsil tal-Ewropa. L-idea li niġġieldu um, eh, nkunu iktar effettivi fil-ġlieda permezz um, ta' kooperazzjoni ġuridika eh, msaħħam u standards komuni fil-rezoluzzjoni ambizjuża li aħna adottajna fi frar tlabna l-Komissjoni li jkollna definizjoni ċara u komuni li ehm, jiena ikolli ngħid li nippreferi nseħħi suġġett il-ġelieda Ewropej iktar mill-ġelieda barranin. Naħseb li dak li għanna qoddimna huwa bażi tajba għal rezoluzzjoni 21-318 ikjoġbok tista titkellem iktar bil-mod, kontet nitkellem dwar rezoluzzjoni 21-318, rezoluzzjoni ta' Nazzjoni Uniti li hija importanti biex tikkriminalizza il-forum ġodda ta' terrorizmu eh, bħal per eżempju vjaġġi ta' dawn in-nies għalati terroristiċi jew kellha li finanzjar ta' organizzazzjonijiet terroristiċi. Il-protokoll ehm, u l-inklużjoni tiegħu fil trattati naħseb jippermetti li jkollu bażi legali u jippermetti wkoll armonizzazzjoni ta' sistemi legali fil-ġlida tagħna kontra dawn il-ġellieda Ewropej. Grazzi u skużawni tal-li ehm, għagġiltu fil-bidu. Grazzi s-sassur Lopez Aguilar. Grazzi, eh, Senjora President, naħseb li eh, ġeda kontra terrorizmu jgħal iktar ħaġa affaxxinanti eh, fil-dibattiti tana u diġa dirittajna dan il-punt diversi drabi f'daw l-aħħar xhur. Imma hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar terroristiċi terrorizmu fuq bazi politiku, ma fuq bazi legali din hija um, l-iktar jew waħda mill-iktar kwistjonijiet eh, komplikati jiena għandi um, għandi eh, sfond eh, legali jiena l-ħafna snin kont avukat fil-penal, iżda jkolli ngħid li din hija waħda mill-iktar skemi komplikati li ħabbat wiċċhom magħhom. Hemm riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fuq il-ġeleda barranin u mbagħad hemm konvenzjoni adottata mill-Kunsil tal-Ewropa mhux minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Konvenzjoni fuq it-terrorizmu. Imbagħad hemm il-mandat għan-negozjati għal-protokoll għal-deċiżjoni qafas biex nimmodifikaw mm, deċiżjoni qafas illi hemm biex niġġeldu nġildu il-terrorizmu u partikolarment li biex ninkludu il-kriminalizzazzjoni eh, tal-fat li għet juċib il-taħriċ eh, u eh, l-vjaġġar jew nkella il-fat li wieħed juri tendenzi li xti jivvjaġġa jew nkella jiġi imħarraġ biex jikkommetti ċaġa li għata teddida għalina um, għas-soċjetajiet tagħna allura mistoqsija għalik, sur Kerġikov kif ħanaraw li dan il-protokoll jipprovdi parametri li joffru ċertezza legali, speċjalment meta nitkellmu uh, dwar revizjoni tal-kodiċi kriminali tal-istati membri biex nizguraw ta' sew illi um, għanna għafas komuni għal kriminalizzazzjoni ta' attivitajiet bħal dawn. U uh, it-tieni punt um, kien hemm eh, eh, tal-Ministri tal-Ġustizzja u tal-Intern eh, eżatt wara il-massakru f'Pariġi fejn l-istati membri ħadu deċiżjoni illi um, eh, jiskattaw inizjattivi leġislattivi um, f'kull parlament ta' kull stat membru biex ikun hemm kriminalizzazzjoni ta' tali attivitajiet. Allura f'termini legali eh, x'inhu l-valur miżjud eh, ta' dan il-protokoll ta' din id-deċiżjoni għafas biex tirrevedi id dispozizjonijiet eżistenti biex jiġu kopruti kull tip, jiġu kopruti kull tip ta' terroristiku eh, taħt il-leġizlazzjoni illi għan. Grazie. Thank you, Chair. First of all, on the decision making. Grazie ħafna. L-ewwel qabel kollox il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Daqsxejn imħawda Mela, jiena nisma sur Kuċifkov nista' nifhem li l-Kunsil tal-Ewropa ħajfinalizza ħa jaddotta ir-reviżjoni tal-protokoll fl-aħħar ta' April u mbagħad ħajjiffirmaw fit-23 ta' Mejju. Mela, il-firma ssir mill-Ministri ta' kull pajjiż eh, ġifri tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imma l-Parlament għat irrit jaqdi rwol għalek għax aħna rridu nagħtu l-kunsens tagħna l-konklużjonijiet ġifiri forsi ħankun f'pożizzjoni fejn irrid nagħti l-kunsens wara li għat ta' stati membri differenti eh, ta' l-Unjoni Ewropea jiffirmaw li jaqblu ma xi emendi fil-konvenzjoni ma nistax nifhem din is-sitwazzjoni u jiena ħsib li l-Kummissjoni Ewropea kienet ikkarigata li tieħu ħsieb in-negozjati tal-Unjoni Ewropea għal Kunsil tal-Ewropa li ħajpermettu lna nistudjaw il-mandat tal-Kummissjoni għal dawn in-negozjati imma B'xi mod il-Ministri għal ġustizzja u l-affarijiet interni naħħu din il-possibilità li kiena daqsxejn imħawda dwar il-proċess tal teħid ta' deċiżjonijiet u jiena wkoll imħawda dwar il-wol tiegħi bħala membru tal-Parlament Ewropew sabiex naqdi d-dmir tiegħi demokratiku ġifieri li nagħti mandat sabiex nivverifika u mbagħad nirratifika u ngħid iva jew le vera nishtiq nisma spjegazzjoni hawnhekk kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Presidenza Latvjana xina ma naħsibx li qed nimxu mod korrett. Aħna qed naġlu biex nitlu fi protokoll ġdid fi eh, tema li tista' tkun eh, xi ħaġa li tista' tkun tasal ħafna influenza tista' twassal għal nies li eh, jina taw ċattament li jimur kontra tal-bnidem u dwar il-mistoqsija minnant s-Sinjur Entvelt, kif nistow nuru natu l-provi li jem intenzjoni ta' persuna li għet tmur sabiex tiġi imħarġa sabiex um, tamel atti terroristiċi nista niftakar situazzjoni fejn kienem persuna vettura li kienet tivvjaġġa lejn il-Ġermanja ma kellix ma kellhomx armi fil-but imma kellhom uniformi militari diffiċli tarresta persuna bi uniformi militari fil-but ta' karozza forsi kienu fi triqithom lejn is-Sirja il-imħallef ek għal dawn il-persuni ma ġewx huma kundannati li kienu għet iħejju għal att terroristiku, ġifiri ma nafx kif ħajkun il-futur dwar dan. L-aħħar punt tijaj, il-sim tal-informazzjoni ma' għar sabiex nkunu ċerti u sabiex nkunu nistaw narrestaw terrorist possibli nista nifem jien għal-ħtijġa imma aħna kif ħanna nassiguraw li eh, mhux qed naqsmu informazzjoni minn stat membru ta' l-Unjoni Ewropea għal reġim li għandu mod differenti dwar kif jista' jinterpreta l-affarijiet. Kif nistgħu naraw li reġim eh, qed jitlob għad dejta li mhux suppost ikollu jew għal dejta li ħa juża għal finijiet eh, ħżina. Sinjor Gomez. Iva, il-bira ħahna kien eh, id-direttur tal-Frontex li kienet eh, jajdilna li eh, l-istati membri mu għet jamlu xejn, għet nitkellem dwar li għet jinqabdu dawk li jitraffikaw il- bnedmin u minkejja l-fat li s-senjura Andli fuq liġi nazzjonali kriminali kriminalizzaw u issa qed nipproponu li nikkriminalizzaw l-affarijiet għal l-affarijiet li diġà din jiġu kriminalizzati għax it-terrorizmu huwa rejat u l-valur miżjud ta' dan il-protokoll rivedut. Mhux biss l-armonizzazzjoni, tal-kriminalizzazzjoni imma wkoll li nippermettu għall-estradizzjoni iktar malar minn pajjiżi tal-Kunsil tal-Ewropa imma kif diġa smajna mill-kollega Sargentini hemm il-problema li membri oħrajn tal-Kunsil tal-Ewropa jistgħu jużaw dan il-kunċett b'mod differenti ħafna aħna diġat narawam jużaw per eżempju mandati jew mandati għall-arrest fil-qafas tal-mandati għall-arrest internazzjonali sabiex eh, jinqabdu l-attivisti per eżempju. Dana ħaj jgħin uh, lil regimes differenti li qed jużaw din l-informazzjoni b'mod inkorretta u xe jkun mela il-valur mużjut u dana se jikontribuxi għall affarijiet li huma iktar importanti li fil-fema tiegħi dana tinkludi l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-aġenziji tagħna tal-intelligence mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma pajjiżi terzi wkoll Għalek eh, muwet eh, nara lebda xoll li qed isir u dan huwa l-iktar element importanti. Għalek tistgħu tispjegaw li safejn mela dana se jissaħħaħ dan l-iskambju ta' informazzjoni imma b'mod li qed jikkonforma ma l-impenji tagħna qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem għax dak li qed iseħħ bħalissa li ma nistawx nkunu fiduċużi inti semmejt il-wol tal-CIA l-Parlament Ewropew imma l-gvernijiet tagħna sal-lum il-ġurnata mhux jgħadu responsabiltajiet eh, tagħhom u f'pajjiżi stess il-Portugal l-Aġenziji tal-Intelligence m'għandhomx eh, dritt li jagħmlu l-interċezzjonijiet. Ovvjament hekk jagħmlu jagħmlu hekk imma b'mod illegali. Eh, dina prattika stabilita kas reċenti li ħarġ fil-qorti li jgħat juri ġifiri dawn l-affarijiet qed iseħħu. Ma nistax eh, nifhem kif eh, dana se jistaxħax il-ġlida tagħna kontra il-terrorizmu. Grazzi ħafna Sinjura Gomez e Sinjura Mayer. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija dwar artiklu erba tal-protokoll dwar l-vjaġġar lejn pajjiżi barranin. Hawnhekk hawn miktub li jekk inti tivvjaġġa lejn stat eh, li mhuwiex l-istat li inti tgħix fih jew tkun eh, mwilet fih, dil ħaġa tista' tapplika għal persuna li għandha nazzjonalità doppja u li persuna tivvjaġġa lejn il-pajjiż ta' nazzjonalità l-oħra. Grazzi ħafna, Sinjor Helmajer. Mela, jina bħala koordinatriċi tal pp e, ma nixtiex kritika sabiex istan iżda nixtieq nirringrazzja l kunsill u rappresentanza rappreżentanza tal-Kummissjoni wkoll tal-li fil-fatt huma qegħdin nippruvaw wieġbu l-mistoqsijiet b'mod onest u miftuħ. Jiena naħseb li kritika illi is-Sinja Sargentini u Sinjura Sofi Intfeld ikolli ngħid li aħna minħata l-Parlament Ewropew ma nistgħux nikkritikaw lill-Istati Membri li jħallu jivvjaġġaw barra mill-pajjiż nies li jkunu kommettew xi reati u mbagħad f'daqqa waħda nmorru naraw illi aħna ħanwaqfu lin-nies illi forsi huma suspettati u identifikati li kommettaw xirjati din hija xi ħaġa li tkun problematika ħafna jiena nixtieq ngħid ukoll li l-istati membri allura bejnietom ħajjippruvaw jistabilixxu ċertu standards ħalli jaraw il-permezz tagħhom kif jistgħu jidentifikaw persuna li tista' tippreżenta ċertu teddid ħalli aħna flimkien li konna standard komuni illi mbagħad aħna permezz ta' dawn l-standards ikunu nistgħu nidentifikaw nies illi jistgħu jipprovdu ċertu teddit ħalli verament ikunu effettivi fil-prevenzjoni ta' dawn l-atti ta' terroristi. U anke f'dak li għandu xieqsam il-networks tal-IS kif ukoll kriminalità organizzata kif semmi sinja Gomez anke fil-kontest ta' traffikar tal-bnedmin, aħna nafu li għandna ħafna network su l-pajis imsieħeb tagħna t-Turkija u fil-Libja żgur illi Edin naraw li huma tieħdu l-affarijiet f'idejhom. Issa rridu naraw x'miżuri qed jissuġġerixxi l-Kunsill ħalli aħna nkunu nistgħu nqisu dawn il networks ukoll dawn il affas Kif nistgħu naraw il dawn il networks ta' kriminalità organizzata li qegħdin jaqdu il-terroristi flimkien x'tib ta' miżur nistgħu nagħmlu sabiex inwaqfu ndajfu dawn il-networks. Grazzi. Grazzi ħafna, signor Dam. Iva, mux se nirrepeti l-mistoqsijiet kollha li saru minnaħa tal-kollegi tiegħi, imma nixtieq naħdem fuq kwistjoni oħra, iġifiri, il-ċittadini li qed jirtornaw naħseb li hemm nuqqas strateġija ċara dwar kif nistgħu aħna nadmu fuq dawn li jagħmlu r-ritorn lejn pajjiżna peress li għandna l-miżuri bħal pereżempju l-konfiska tal-passaporti jew it-naħħija ta' ċittadinanza Ewropija ma ma naħsibx li din solvi l-problema u ma nafx jekk hemm xi dibattitu dwar kif nistgħu naħdmu fuq dawk li qed jirritornaw u um, u eh, forsi nistgħu nindirizzaw il-propaganda fuq eh, l-internet u eh, nishti nkunna fijek dawn l-affariet jisiru pala parti minn negozjati is-sur foss. Dankeschön, ich möchte mich. Grazzi ħafna jena nishtiq ukoll nirringrazzja ħafna minn ħati li l-Kunsill qiegħed ikun attiv f'dan il-kuntest, speċjalment il-mistoqsija illi semmew ġifiri kif aħna nistgħu naraw illi nkunu attivi anke mill-perspettiva ta' prevenzjoni, x'tib ta' miżuri ta' prevenzjoni qegħdin naħsbu kontra r radikalizzazzjoni u anke sabiex inwaqfu li jkun hemm iktar ġellida barranin. Qed taħsbu fuq dawn il-miżuri ta' prevenzjoni u apparti minn hekk nixtieq norbod dan il-punt mad-dinja tal-informazzjoni, mal-media, social media u l-informazzjoni għanna fuq l-internet. Dan qed torbtuħ intom u ma smajt xej. fuq e, e, l-iskambju ta' informazzjoni, hemm xi tip ta' benefiċċju komuni fuq l-iskambju ta' informazzjoni, issa dwar il-ġrida kontra il-foreign fighters, dawn huma nies li huma mobli ħafna li ċaqal kollu u li qegħdin jivvjaġġaw ta' sekwit u kull imkien naħseb illi ma tasbux illi rridu nħarsu lejn l-informazzjoni li hemm fuq l-internet u l-informazzjoni tal-vjanġar, l-informazzjoni ta' komunikazzjoni, l-informazzjoni tal-banek ukoll. Ma tasbux li nistgħu nibbażaw xi ħaġa xi tip ta' standards għall foreign fighters aħna nkunu kapaċi niskopru minn huma nidentifikawhom ħalli naraw min potenzjalment jista' jkun radikalizzat u mbagħad isir foreign fighter iktar quddiem. Eh, ah, Mela, issa wasalna fi tmiem l-interventi, se naddi il-mikrofonu lura l-kellima hu għanżom l-ordni ek kif bdejtu intkom, sur lojk. Grazzi ħafna se niprofa mela jiena jiġbor il-kwistjonijiet li tqajmu grazzi ħafna l-kummenti tagħkom. L-ewwel u qabel kollox dwar l-intenzjoni. Iva, dan huwa element vera importanti u għadna vera attenti kif xuħut minnkom fakkartuna il-liġi kriminali Ewropeja u l-Istati Membri tagħna il-sistema il sistema legali ma taħdimx fuq l-intenzjoni imma latti, imma fil-kas ta', ta terrorizmu anka fil-deċizjoni afastana irridu aħna niddistingu bejn dawk li jużaw l-oddod mod leġittimu u dak li le u għalek mela hemm element oġġettiv għat kemm qed titkellmu dwar it-ħejja, l-propaganda, l-finanzjament, ġifieri qatt oġġettiv bl-intenzjoni li jew jinqatlu n-nies li huma jfirxu l-informazzjoni dwar terrorizmu, ġifiri jew sabiex ibidlu l-politika pubblika, jiena kważi qed nikkwota hawnhekk. Mela fil-qasam ta' terrorizmu vera importanti li jkollna aspetti oġġettivi qatt Eh, imġiba u intenzjoni għalfejn għax li marridux, marridux li ikolna u sens li mod leġittu mot juża arma tan-nar jew spussivi imma mbagħad jispiċċa jisporta l-esplosivi pereżempju għax din il-persuna tkun fil-involuta um, fil-industrija tal-bini, pereżempju l-vjaġġar leġittimu, ovvjament sabiex immur lura għat tini dar tiegħi jew pereżempju l-pajjiż tal-oriġina ta' ommi, ġifieri dan għan leġittimu għall-vjaġġar, ġifiri, m'hemmx intenzjoni hemmhekk Għalhekk aħna nemnu li mill-perspettiva tal-liġi kriminali importanti li jkun hemm l-intenzjoni, ġifri kollek dawk iż-żewġ elementi għax qatt oġġettiv fuq eh, l-imġiba forsi mhux biżejjed għax eh, with eh, probably intkom mux se kuntistow tifukaw fuq dawk il-persuni jekk ma tinkludix dawn, ġifiri jett tinkludi fuq tinvolvi persuni bi teknika ħiliet partikolari dawk involuti fil-militar u ġifiri li li huma utenti leġittimi ta' xi oddot u tekniċi. Iva, għawnek e, inti trid taqta l-linja għalkemm hija linja diffiċli. mbagħad il-kwistjoni oħra nitkellmu dwar fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali nazzjonali qed nitkellmu dwar provi. U fejn it-tekniċi eh, kollha investigattivi eh, se jitlu fis-seħħ skont eh, l-investigazzjonijiet u l-prinċipi differenti. It-tieni net dwar Sur Lopez Lerge qed ngħidu xi ħaġa vera diffiċli ġifieri transmela u Grazie. Um, first time that the, an anthem is played when the commission speaks. Um, um, il-telefonet jisidoq messaġi fil-Komissjoni għad titkellem. Iva naf li din situazzjoni vera komplessi, komplessa li mux loqni aħna u dan għandu kollu dan għandu impatt fuq eh, mela il-żmien. Għan rezoluzzjoni sessjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda mbagħad għandna l-Kunsil tal-Ewropa li fil-21 ta' Jannar ħarċeb mod malajr ħafna xogħol ġdid waqt li aħna konna qed neddiskutu tafu fil-Kunsil tal-Ġerġej konna qed neddiskutu f'ħafna dettall jekk kellniex nirrevedu u nagħmlu dan ix-xogħol nkomplu nindirizzaw lill fenomenu ta' ġellida barranin f'kuntest tal-Unjoni Ewropea. Imma dawn minħabba l-inizjattiva tal-Konsil tal-Europa, bena eh, mela xoll imbidel, umbat kienem azzjoni leġislattiva fuq livell nazzjonali u koll li tiħed issa aħna nsibu ruħna f'sitwazzjoni ferm diffiċli fejn fi em, u dakketta ġifiri korrenti ta' ħafna prinċipi se jiġi dana kif ħajkollu impatt fuq il-liġi domestika jew tal-Unjoni Ewropea għat irridu naraw dawn l-affarijiet għalhekk aħna fil-mandat tagħna qed niprovdu għal klawżela ta' distak u aħna se nagħmlu hekk flimkien mal-Ewropej skont il-liġi nazzjonali għalhekk aħna mela dana diġà kien il-każ fl-artiklu 26 fil-konvenzjoni simili u um, aħna milna ħafna inkludejna ħafna informazzjoni simili, ġifri jek għanna għannix nemendaw il-deċizjoni għafas sana jew nkella jek nħallu fid-dejn l-istati membri sabiex jamlu dan fuq livell nazzjonali. Dwar l-skedi ta' żmien, il-firma, il-konklużjoni, Iva, jiena naqbel ma dak li inti qed, sinjura, għax il-ħajja tagħna vera kienet diffiċli sabiex nagħmlu dan u um, għax għal darboħra mill-perspettiva legali eh, danu dinja ħidma ferm diffiċli għax uħut minn dawn il-kunċetti il-kriminalizzazzjoni ta' xi mġiba partikolari l-Unjoni Ewropea diġà ħadet deċiżjoni, deċizjoni toqsa 2000-2008 fil-kuntesta wara Lisbona. Wara il-perjodu ta' tranzizjoni ta' ħames snin fejn aħna konna se nizerċitaw dawk il-kompetenzi esternament f'dan il-kuntest, fil-kuntest tal-Kunsil tal-Ewropa għalhekk aħna nemnu li dana taħt il-Trattat il-ġit tal-Lisbona dina ġifri kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea. Hemm xi stati membri li ma jaqblux. U xi partijiet tal-protokoll jablu mal-kompetenzi, jaqsmu dawn il-kompetenzi specialment il-punti nazjonali ta' kontatti. Ġifi, għedna eja marbu dan il-punt, eja naħdu fl-imkien Strasburgu u li l-Kummissjoni tikkoordina negozjati bil-partiċipazzjoni tal-Istati membru fil-prattika iva dil-ħaġa ħadmet vera tajjeb għal laħar sessjoni, sessjonijiet, tlet sessjonijiet tan-negozjati. Umma deċidejna u kol li konna se jkollna diskussjoni iktar informata u ħadna il-ħin sabiex naraw li mija il-kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri. Din id-diskussjoni se seħħ meta ħajkun hemm l-abbozza tal-konklużjoni tal-Kunsill fuq il-firma tal-protokoll. Ġifieri aħna għalhekk għandna ftit iktar ħin sabiex ukoll li ikonna diskussjoni mhux daqshekk maġla fuq dawn il-punti inkluż il-kriterji differenti dwar il-sim tal-informazzjoni. Senħalli fidejn is-sur Ġikeċev qed nitkellmu dwar il-membri tal-Kunsil tal-Ewropa li ikollhom punti ta' kuntatt il-ħin kollu sabiex ikunu jistgħu jaqsmu l-informazzjoni dwar l-informazzjoni dwar xi ħadd li qed jaqsam il-fruntiera sabiex ikunu jistgħu jaqsmu pereżempju imġiba suspettuża fuq il-ġellieda barranin, aħna tnajdu u eh, dina kienet il-pozizjoni tagħna għan negozjati li eh, dana ma jinkludix eh, xi obbligi għal sim tad data imma kull manna punti ta' kuntat. L-Unjoni Ewropea mhux qed jaċċetta xi obbligu ġdid qed nitkellem dwar il-sim tal-informazzjoni b'mod partikolari pajjiżi terzi fil-prattika fl-Europa wis probabli mu se jisir xejn għax um, għandek um, kull punti ta' kuntat li jaħdmu l-ħin kollu umbat Umbat il-ritorn ta' ċittadini, il-mistoqsija tija kiktar wisa u n-networks, emmin etkellem dwar il-networks, iva xaġa ndirizzata f'artiklu 6 tal-protokoll, artiklu li jindirizza il-networks u xol ta' faċilitar minn dawk li iva mhuwiex mhumiex involuti fil-ġlied fit-taħriġ imma jgħinu pereżempju u jkunu ta' intermedjarji pereżempju organizzaw li vjaġġar u hawnhekk qed nindirizzaw artiklu 6 fuq il-punt tiegħek dwar dawk li jirritornaw u hemm riflessjonijiet fuq alternattivi għal ħabs iva mhux f'dan il-protokoll imma ta' bil-ħaq kif tafu U fil-kontest ta' netwerk ta' radikalizzazzjoni il-Ministeri tal-Ġustizja ta' xi ġematejn ilu kellhom diskussjoni jekk dawn eh, li jirritornaw għandhom jindbatu l-ħabs għam dawk li jiġu lura iva huma kriminali u eh, jgħidu xinu ma l-intenzjoni tagħhom imma ħafna minnhom huma diskustati frustrati qed ibatu minn stress ta' wara trauma u għalhekk l arħaġa li tista' tagħmel tibatu mill ħabs u għalek qed naħdmu wkoll mal-atturi lokali dwar li huma l-alternattivi li nistgħu nofru. U ehm, dwar l-internet. Kwistjoni vera importanti u diffiċli kif eh, tafu aħna ma nemnux li approċ regolatorju ħajkun wieħed xira imma ta' bilħaq eh, iva li nidentifikaw il-kontenut illegali, li nneħħu dan il-kontenut u li niproduċu il-kontenut sabiex eh, ma nħallux mela xi eh, toqob hemmhekk eh, u għalhekk aħna mela ħloqna din il-pjattaforma ta' dawk li fornu s servizz iltqajna E, darbtej mal-Kummissarju Malmström aħna nixtiequ l u iktar dialogu fuq livell operazzjonali dwar kif nistgħu nużaw il-komunità tal-utenti u kif nistgħu flimkien mas-settur, jitfit mas-settur u kif jistgħu jużaw is-sistemi tagħhom ta' referral u mbagħad hemm din l-idea li jkun hemm taqsima ta' referral fl-Europol stess fejn il-kontenut nela illegali jista' jkun hemm referral dwar dan il-kontenut jekk ikun hemm u mbagħad l-azzjoni umbat tista' tintbat lill-operaturi dawk li fornu servizz. Grazzi ħafna. Mistoqsija fil-qosor teknika inti taħseb li dan ħajfisser jfisser li d-deċiżjoni eh, qafas fuq eh, l-2008 dwar terrorizmu għamżon bżonn li nirrevedu dan l azzjoni jew le. Iva, din hija possibilta. possibilità iva forma ta' direttiva wara Lisbona u jew inħallu fidejn l-istati membri. Minn Nasem. Min nasem. Grazzi ħafna diffiċli li eh, imwieġeb għal eh, dawn il-mistoqsijiet peress li l-Kummissarju eh, il-Kummissjoni diġa wieġbu għal ħafna mill-mistoqsijiet u b'mod ġenerali mela l-protokoll għal konvenzjoni iva f'xi ħaġa li vera nilqgħu mill-istati membri din tagħtina bażi tajba għal armonizzazzjoni minima u rridu nifmu li il-Konsil tal-Ewropa wa dina istituzzjoni differenti mill-Unjoni Ewropea u ħamsin stat membru huma qed eh, jiftu dawn il-konvenzjonijiet, mhux ħaġa obbligatorja li niffirmawhom imma xi ħaġa eh, li eh, l-istati membri u eh, jekk hemm xi stati membri tal-Kunsil tal-Ewropa jistgħu jgħidu li huma lesti li jingħaqdu mal-konvenzjoni jiena naħseb li l-valur addizzjonali ta' dan il-protokoll li aħna qed ninvolvu mhux biss l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ma dawk li jaqgħu barra wkoll dawk li jaqgħu barra mill kunsill Um, tal-Europa tal-Unjoni Ewropea mbagħad u għalek mela dana sejja ċerta ġifiri kunet eh, ma dawk l-istati membri li jamlu parti mill-konvenzjoni l-protokoll mista ehm, jkun hemm possibiltajiet għal kull stat jekk ma jiffirmawx, jekk ma jenaqdux, jekk ma jbidlux il-leġislazzjoni nazzjonali għalhekk xi ħaġa dan huwa spettrum ftit differenti li rridu nikkonsidraw u l-istati membri kollha li qed jipparteċipaw b'mod attiv fid-diskussjonijiet fil-Kunsill tal-Ewropa u ovvjament kif diġà qal uh, Olivier aħna kellna bżonn nassiguraw eh, ġifiri uh, li uh, qed nkunu legali fil-Konsil tal-Ewropa taħt il-Trattat tal-Lisbona u uh, għall-ewwel darba bdejna nitfgħu id-dibi minħabba din id-deċiżjoni qafas jekk l-affarijiet huma maqsumin jew esklusiva kulħadd uh, qabel li hemm il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea involuta imma dem deċiżjoni qafas fuq it-terrorizmu ovvjament Din l-aħħar verżjoni mill-2008 u eh, ma kienx qed tkopri li vjaġġarx dan huwa fenomenu ġdid. U għalhekk f'dan il-mela eh, perjodu ta' ħin ma stajniex aħna ngħidu li ma partijiet kienu jkunu konnessi direttament ma' deċiżjoni għafas u x'kienu se jkunu taħt il-kompetenzi tal-Istati membri għalhekk aħna ddeċidejna li eh, naddottaw il-mandat b'mod iktar ġenerali sabiex umbat mela ma nantiċipawx l-affarijiet iżejjed imma li nkomplu naħdmu fuq dan il-protokoll għax jiena naħseb li dan huwa strument vera importanti u dejjem huwa xogħol iġifier tal-Kunsil tal-Ewropa xogħol li huwa vera importanti u dan għaddejjem ġifieri wera li għandu valur miżjud addizzjonali Dwar direttiva ġdida jena naħseb li sta l-Kommissjoni li tevalwa u t-deċidi jena naħseb li l-Istati membri f'ħafna konsilli konsilli ministerjali eh, diskutaw dan il-punt u sfortunatament aħna ma kenniex ma ksibniex unanimità dwar jekk kenniex aħna bżonn sumrent ġdid. Jiena naħseb uh, se nibdew b'dan il-protokoll u l-istati membri jekk huma lesti u jekk eh, jixtiequ ħajkunu jistgħu jiffirmaw dan il-protokoll. Ma konċ ċerta jiena ta' l-informazzjoni li l-ħaġa kienet se tkun eh, miftuħa l-firem eh, ġala darba minna għal-wek u imma aħna konxi, aħna konxi tal- proċessi li ridi siru hawnhekk u r-wol tal-Parlament ukoll b'din il-proċedura għal firma għax palissa kull ma t-namlu t-niskelmu dwar il-mandat għal negozjati u ma tkellimniex aħna fuq il-mandat għal firma. Zena ħikun mandat li wada xejn differenti kif u kol ta' tema Tila li ħad iġi diskussanka anka fil-Parlament u fil-Kunsill, ġifieri mela din situazzjoni bħalissa u ninnaħa tal-Presidenza. Qed nara li iva intkom u titkellmu imma qed nagħmel point of order. Please, thank you. This this is order. Point of order. Point of Order. Aħna tlabna l-kjarifika fuq il-proċess ta' teħita deċiżjonijiet. Imma jekk memx affarijiet ċari bejn ġifiri kunsil tal-Kummissjoni min għandu kompetenza fuq xiex, mela mhux ħajkun possibbli għall-istati membri li jiffirmaw, għax inti ma tistax tiffirma qabel il-ħaġa tiġi ċarata u qabel ma għana namlu xir suppost namlu, nixtieq nisma' minn għandkom it-tnejn għax intkom mux jettet misima ma s-sujġet u għet nħosni ruħni ma nistax namel il-xol li rrit namel. Jena u koll nisma minn għant il-segretarjat u nistiq nara il-nota li għet titkellem eżattament fuq din il-proċedura, l-iskadenzi, il-sim preċizi ta' setat. Ġifir nishtiq jena kjarifika peress li uh, Da l-iktar procedura mħawda li għat rajt waqt iżmin żmien tiegħi bħala membru tal-Parlament Ewropew qed nitkellmu dwar il-liġi kriminali u li nagħmlu kriminali l-att tal-ivvjaġġar. Ir-rappreżentant tal-Kummissarju for skuza ruħimijak maħadċi kismek. U nixi kjarifika lek qed nistenna li nirċivi nota mis segretarjat nota li tiċċara dwar il-proċedura. Jekk joġbok tista' tirreaġixxi, tista' twieġeb. Sinjura, jiena ma naqbilx, jiena mhux eh, qed nevita l-kwestjoni, aħna nejdu li eh, dan il-mandat eh, huwa arġenti imma jekk mhux ħajkun mela jekk ma nikzbux mela l-Unjoni Ewropea mhux tkun rappreżentata u Aħna konna prattiċi ma' Odin, il-kollegi tiegħi. Eh, aħna qed nagħmlu xogħol vera tajjeb mal-Presidenza sabiex inlaqgħu it-truppi, il-ġifieri ir-riżorsi. Dwar l-iskeda ta' żmien. Li ġara l-Kunsil tal-Ewropa ħadin l-inizjattiva u rridu nieħdu semma nistgħux ma nagħmlu xejn għalhekk iva kwestjoni vera mħawda ħafna l-investizzjonijiet niskużan ruħi miegħek. Imma mhux kwestjoni li aħna bħala l-Kummissjoni l Presidenza ħloqnija. U hemm miktub fil-mandat li hemm eh, iva min jaqbel li hemm kwistjonijiet ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea, hemm kwistjonijiet qed nirreferi punti ta' kuntat li ħajatmu l-ħin kollu. Eh, jiġifieri jekk dawn ħajkunu ta' kompetenza nazzjonali wkoll kif ħan iddeċa jekk ħanamlu l-affarijiet issa Mela, eh, Iva, dana mhux il-ħin l-adattat u għalhekk huwa deċis li dawn il-kwistjonijiet l lura meta ikun hemm e, wasal iż-żmien għal l-iffirmar tal-abbozza tal-deċiżjoni tal-Kunsill u qabel ma niffirmaw xi affarijiet mela din id-diskussjoni ħasseħ. Sur Koeġikov, jekk jogħġbok e, prova iżomm e, fil-qosor kemm jista' jkun Iva, grazzi eh, mux se nitkellem dwar kwestjonijiet istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Iva, mela huwa reat li eh, jinqabdu l-ostaġi ġifiri mandkom xe na ostaġi. Jiena naħseb li l-membri tal-Parlament eh, nixtieq ingrazzjom għal kwistjonijiet kollha validi li għajmu, il-punti kienu validi imma il-maġġoranza mandirizzawx il, -protokoll, il protokoll raġuni il-għala il-protokoll jista' jisir daqshekk malajr, dan mhux qed jindirizza kwistjonijiet ta' sorveljanza ġenerali, prevenzjoni jew radikalizzazzjoni. Le, m'hemmx jiġifieri biżejt ħin sabiex ngħidilkom x'qed jagħmel il-Kunsill tal-Ewropa, ġifieri ħallihom dawn weħedhom u kull ma tridu tagħmlu tiffokaw fuq il-protokoll. Dwar mela l-intenzjoni, Iva, m'hemmx kriminalizzazzjoni tal-intenzjoni daqshekk la fil-konvenzjoni prinċipali laqqas fil-protokoll. Fil-liġi kriminali fl-Ewropa għal maġġoranza tar-reati iva hemm l-intenzjoni hemm lat hemm ftit reati hemm ftit atti li jiġu kriminalizzati mingħajr intenzjoni. Imma m'hemmx intenzjoni kriminalizzata, danna ma jeżistix fil-liġi kriminali, għalhekk il-protokoll mhux ħajkriminalizza jagħmel kriminali l-intenzjoni, m'għandix iktar ħin sabiex nelabar, nitamel li l-affarijiet huma spjegati b'mod tajjeb fir-rapporti ta' spjegazzjoni, kwestjoni li għata problema imma ma stax il-protokolli solvija aħna mhux qed nifukaw u nsolvu kwistjonijiet ta' definizzjoni bħal konvenzjoni l-prinċipali il-protokoll ukoll ħajmel l-istess l-aħar punt vera fil-qosor dwar jiġifieri l-punti ta' kuntatt li jikun qed jaħdmu l-ħin kollu. Ma qabel ma ngħaddi għal dan il-punt, l-ivraġġar Iva dan il-protokoll mhux qed eh, jistudja dawk li ovvjament ħajritornaw imma li qed jivvjaġġaw sabiex jingħaqdu ma' gruppi eh, terroristi. Lajsil, grupp eh, ta' terroristi fuq il-lista tal-ġnus dwar il-Konsil ta' Skull ta' Sigurtà tal-ġnus Maquda U mela, l-iskambju ta' informazzjoni ta' bejn il-polizija, il-protokoll mhux trattat ta' estradizzjoni u ma' jkoprix l-għajnuna legali kon reċiprokat nitkellmu dwar informazzjoni tal-polizija neħtieġa mill-polizija tal-frontiera sabiex ikun jistgħu jieħdu azzjoni. L-aħħar kelma tiegħi ħarsi lejn dan il-protokoll IVA imma kif inhu bħalissa huwa mhux wiesa jrid jindirizza suġġett attwali u danna ma jistax isolvi l-kwistjonijiet kollha li għandhom x'aqsu ma' terrorizmu li sfortunatament jeżistu għaj jkomplu jeżistu għal periodu ta' żmien. Grazzi ħafna Sur Kerġikov. Is-segretarjat għalli li kif kontesta l tlabtu se niprovdu nota ta' din il-proċedura u se nerġgħu nitkellmu fuq din il-kwistjoni ġala darba jkun hemm żviluppi eh, ġodda u mbagħad eh, jkun hemm ukoll il-diskussjoni ta' qabel il-konklużjoni tal-konvenzjoni. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjakom għal l-informazzjoni li tajtna, nixtieq eh, nirringrazzjakom tal-li attendejtu din il laqgħa nixtieq nirringrazzjakom kollegi għal kooperazzjoni tagħkom u ejja nkomplu bil laqgħa tagħna laqgħa konġunta fil sala 3G3 ASP il-laqa li mis tal-Komitat Liba 13 April mit-3 sa' 6 ta' xija u fl-14 April mid 10 sa' 6 u nofsa xija Grazzi ħafna u għal dawk minnkom li mhux ħanarawkom fil-laqat kunġunta il-vjaċċi tajjeb u il-tajjeb ukoll.